Kollegi, buonasera. Nerġa nilqakom niftaħ din il-seduta għal-laqa kostitutiva għal-komitat tagħna. Dun nimxu skont l-agenda, l-elezzjoni tal-president, l-elezzjoni tal-erba viċi-presidenti, mill-ewwel viċi-president, sarraba viċi-president. U għalhekk ħajkun ħames votazzjonijiet. Nirringrazzja lil kulħadd tal-preżenza tagħkom hawnhekk u ngħaddi l-kelma minnu fih lil kollega Jar għal proposta tal-bidu. Ja, vielen Dank. Ich möchte, ich möchte noch... Grazie ħafna, President. Nitkellem fissem il-PPE. Aħna nishtiqu niproponu il-kandidatura ta' Sinjura Mazzoni pala President. Grazie. Signora Mazzoni, grazie il collega Peter Jar. Hemm kandidati oħrajn bħala għall-kariga ta' President dan il-Kumitat? E non ci sono altri. Jekk ne proponi li jkun hemm il-votazzjoni b'akklamazzjoni billi ċabxbu. Ringrazio i colleghi. Ne ringrazia il colleghi. Nifraħlek President, jgħid il-Surjar. Grazzi għal-votazzjoni, kopri President, Sanaddu ngħaddu għal-votazzjonijiet l-oħrajn tal vici Presidenti u issa du għal-kariga ta' l-ewwel Viċi President tal-Kumitat. Irċevejt il-kandidatura tal-Onorevoli Pagliadeli. Can we do it later? Scusate, è un fuori programma, mi dico.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 il-Bukket Fury li tajtuni u dan jgħat bidu sabiħ ħafna l-mandat tiegħi il ġdid bħala President ta' dan il-Kumitat. Nkomplu bit-tieni punt fuq l-aġenda tagħna tal-lum kif kont qed ngħid bħala kandidat għal kariga tal-ewwel Viċi President irċevejt il-kandidatura tal-kollega Paljadeli bissa lissa. Hemm kandidaturi oħrajn? Le, mela naddu għal-votazzjoni b'akklamazzjoni għal-kollega Paljadeli. Per la carica di secondo. Issa naddu għal-kariga ta' tini viċi-president, irċevejna il-kandidatura tal-kollega Majer, kandidaturi oħrajn, le, mela anke f'dan il-kas naddu għal-votazzjoni b'akklamazzjoni. Anke Anche il collega Meyer per acclamazione. Mela, anche il collega Meyer ġi elet b'acclamazzjoni. Issa t-tielet ruol ta' t-tielet viċi-president tal-komitat, il-kollega Gurgajs. Wasletenna, hemm kandidaturi oħrajn għandin il-kariga jider li mux il-kas, mela anke għawnek niproponi li nivvotaw b'akklamazzjoni. Anke l-kollega Iturgaj. Il-kollega Iturgajs elettu kol b'akklamazzjoni s-raba u l-axħar kandidatura l-raba viċi-president il-kollega Bazescu tat il-kandidatura taħħa. Hemm proposti oħrajn għal kandidati oħrajn le jidher mhux il-każ mela nivvotaw b'akklamazzjoni hawnhekk ukoll. Per akklamazzjoni anke la kollega Basescu. Nifirħu il-kollega Bazescu eletta b'akklamazzjoni. Grazzi lill membri tal-Komitat Nitlab il-Viċi Presidenti eletti ġodda biex jiġu hawnhekk ribi fuq il-panel. Kollega Paljadeli, kollega Majer, li skuża ruħu li mhux qiegħed hawnhekk għaliex kellu problema relatat mal-vjaġġar, kollega Igor Gajs u kollega Bazescu. Nikomunika li hemm oħrajn li taw ġustifikazzjonijiet tagħhom tal-li mhux preżenti hawnhekk u dawn huma l-kollega Bostinaru l-Onorevoli Oken u l-Onorevoli Salavrakos. Batu jiskużaw ruħom bil-miktub għall-assenza tagħhom tal-lum. Nirringrazzjakom il-koll għal darboħra u temmejna il-punti fuq l-agenda għal-kostituenza ta' dan il-komitat, il-kollega jari jitkellem. Ja, äh, äh, Grazzi, President. Iva. Għal darboħra, xtaqt nirringrazzja il-Buro tal-li għamilna l-għamla tiegħu kollu u nittama issa eh, jista' jaħdem fil sentej u nofs li fadal flimkien għaliex il-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa l-iktar kumitat importanti huwa għal eqreb lejn iċ-ċittadini u għandna responsabilità kbira għal ċittadini Ewropej. Ovvjament dan huwa responsabilità din hija responsabilità kbira li għandna u nixtieqilkom ir-risk u kull suċċess fix-xogħol tagħkom għandar boħra. Bħala kumitat irridu nisbdu ħabel wieħed flimkien, naħdmu flimkien u ovvjament ħan appoġġaw il-buro fl-isforzi tiegħu kollha. Grazzi u nixtieqilkom kull suċċess. Nessun altro vuole prendere la parola? Xi ħadd jixtieq jitkellem? Jidher li mhux il-każ Mela rrot il-ħajr lill-kollegi kollha. Nerġa' nġeddet l-impenn tiegħi bħala President għal dan il-Kumitat biex dan il-Kumitat ntih rwol ċentrali li għandu u fil-twettiq ta' xogħol ta' dan il-Parlament iżda anke fil-binja tal-Ewropa ta' popli. U nittama li f'dan it-tieni f'din it-tieni parti tal-mandat l-esperjenza tal-ewwel sentejn nofs li kelli s-servini sabiex intejbu il-prestazzjonijiet tagħna sabiex nagħtu tweġibiet aktar effettivi l ċittadini tagħna. Nittama li ikun jistħoqli bl-impen ta' kuljum li kolli l-appoċ unanimu tijak li għal darboħra ġeddejtu għawne illum u jena konventa li t-tim ta' viċi presidenti li jena kontenta li għandi għawn ħdejja jtuni l-appoċ tagħhom fondamentali għatwetti ta' din il-karika. Mannix punti oħrajn fuq l-agenda għallum u għalek nala s-seduta u naġġorna għalla għalimis li stabilita skont il-kalendarju nar is-26 ta' frar. Grazzi, grazzi li kulħadd. Marra f'sanar tajjeb.